Il-kompetenti ta' Spanja ħabruli li s-Sinjura Tania González Penjas ġiet eletta mill-11 ta' settembru 2014. Is-Sinjura González Penjas ħatiħu post sur Carlos Jiménez Villarejo skont il-regola 7 fuq l-elezzjoni diretta u anke b'ekwivalenza l-artiklu 4 tar-regola ta' proċedura. il sinjura Gonzales Penes Penjas ħatiġi eletta propju meħdax ta' settembru 2014 tkun eletta dakinhar. Nilqa il ġiet eletta dakinhar nilqa l-membru għandha drittijiet sħaħ kif ġew verifikati anke mill-kredenzjali tagħha u għalhekk nilqgħuha fostna. Dejjem jekk ma jkunx hemm bażi għall-oġġezzjoni dan japplika. Is-sinjura għamlet starrija bil-miktub li m'għandix kariga inkompatibbli mad-dmirijiet ta' membru parlamentari Ewropew. Il-delegazzjoni Litwana tal-bitna għal l-immunità parlamentari ta' Sur Viktor Spaskic u skont l-artiklu 9 paragrafu 1 er, dan ħajġi mibawt il-komitat relevanti. Il-gruppi IFDD, e PPE,